Zbek fej darboħra se narġaw nitkelmu u diskutu dwar din il-kwistjoni. Grazzi. Thank you, Commissioner. I have received seven motions for resolutions to wind up the debate. Grazzi ħafna. Dan il-vot e, wara dibattitu dibattitu il-lum stess. Issa naddu għal punt li miss illi huwa il-Venezuela, mod partikolari il-kas ta' Maria Lourdes Affjuni. U l-ewwel kellim huwa is-Sur Fisas. Grazzi, President. Is-Sinjura Maria Lourdes Affjuni huwa qed isegwi l-liġi ta' Venezuela u b'mod arbitrarju tal-ġnus maquda. Għalek għanna et tinżam ġoħabs ta' sigurtà massima f'kondizzjonijiet li ħadd ma jafx x'inhuma. Il-President Chavez talab illi kollha il-pina l-akbar kbima possibbli biex ikkun ukoll b'effett retroattiv. Amnesty International u l-Kummissarju Oli tal-Liċi tal-Bnidem dana mhux każ waħdu għal kontrarju juri il-reġim autoritarju autokratiku u bekk mem lebda tip ta' komunikazzjoni jekk ikunu morru kontra il-reġim u qed jiġru et jaħdmu kontra drittijiet tal-bniedem u għal dawn ir-raġunijiet kollha jeħtieġ li nitolbu li tiġi liberata immedjatament is-Sinjura Afjuni. Grazzi ħafna issa s-Sinjura Weber għal żewġ minuti u nofs. Grazzi, Signora President. Għaldor baħra għedna diskutu f'dan il-parlament il-situazzjoni fil-Venezuela, mux għalix nishtiju namlu dan, imma għalix jħtiex namlu. Ek, e, ma xej marranġa sinz mendum għamilna rezoluzzjoni. Il-kontrarju, l-idea ta' stat ta' dritt u tisparixxi u hemm tant pressjoni fuq il-maġistrati e, u fuq l-imħalfin il-kwistjoni kollha ta' drittijiet tal-bidem, il-libertà tal-kelma u l-libertà tal-mezzi ta' xandir, eccetera. L-artiklu 26 tal-Kostituzzjoni titkellem to tajċar il-ġudikatura indipendenti u issa hemm garanzija ta' din id-indipendenza minnaħa tal-President. Minkejja dak il-President Hugo Chavez u qed jimx jimxi fuq il-dittatura ta', ta diskorsi fil-pubbliku kif jiddettaw u kif jieħdu deċiżjonijiet din hemm tant vittmi ta' din l-imġiba tal-President. Xuħut ħallu xogħolhom oħrajn ħarbu mill-pajjiż. Il-każ ta' Sinjura Afjuni huwa l-iktar reċenti fis-sens illi eh, imħallef eh, inbat il-ħabs għax ħa deċiżjoni kif ħada. Kif jista' il-mħallef jaġixxi b'mod indipendenti jekk minflok jistenna janalizza l-evidenza li għad qodimu qoddim il-qorti il qorti ikollu e, jiġi iġġudikat bħala e, xaħat illi ġabruħu ħażin u jiġi e, kastigat għal dek. L-integrità fizika u l-ħajja tas sinjura Afjuni edha fil-periklu, edha f'ħabs ma ħabsin oħra li hija stess kienet ikkundannat 25 oħra u dan qed jagħmlu minn kollox biex jumiljawa u jbeżżawha ma tax tista' tistenna mid-drittijiet mill-rati u għalhekk nitlob lill-President Chavez illi għandha mill-ewwel tieħu il-libertà mill-iktar fist minar telfin ta' żmien u skont il-ħtiġijiet bżonna biex tkun tista' tiddefendi ruha mill-akkużi li qed tagħmlu kontrija. Issa dan mhux biex ġust imma wkoll huwa meħtieġ umanitarjament. Grazzi ħafna Signora Issa de Kaiser, Signora de Kaiser għal minuta nofs. Fil-kas ta' Maria Lourdes Safjuni fil-Venezuela hemm ġlida kontra il-korruzzjoni kif inni għandna l-verżjoni uffiċjali jew inkella hija il-persekuzzjoni eh, politika qed nensaqsu naħdmu fuq din fuq id-domanda għaliex hemm ħafna imma il-grupp tiegħi warrab il-firma minn dan il-kompromess għaliex jidirli illi rridna eh, nsajru l-pudina eżagġeratament, iżejjed u għalhekk jeħtieġ illi na konna ftit dawl fuq dan il-każ imma ma naħsibx li għandna nużaw dan il-każ kontra r-reġim ta' Venezuela b'dan il-mod. Xejn nitkellmu dwar dan. L-imħallef afjuni permezz ta' Eh, proċedura ħalli il-liberat bankir li kienet jisra ħafna flus eh, allegatament skont importazzjoni falsa. Issa ovvjamenti eh, meta poġġewa fil-ħabs, fil-ħabsijiet kollha tal-Venezuela huma kondizzjonijiet ħażina ħafna. Imma mhux qed nagħmlu riżoluzzjoni dwar l-ħabsijiet hawnhekk, qed nitkellmu hawnhekk dwar xi ħaġa m'għandex taqsam xejn ma' drittijiet umani naqbel illi kunem eh, ovvjament eh, kas ieħor fil-qorti b'difiża ġusta biex il-ġlida tal-korruzzjoni illi teżisti fil-ġudikatura u hemm separazzjoni ċar ħafna mill-ħajja politika u mill-ħajja tal-ġudikatura. Imma ma naqbel mal-bqija. Grazzi ħafna, Assessor Romeva Irweda għal żewġ minuti. Iva, grazzi ħafna jien ukoll eh, talbuna illi naddu dal-kas mod urġenti u għat il-kas speċifiku ta' Sinjura Fjuni kellu eh, intuħ importanza. Forsi mux burġenza, imma forsi nistaw nifirmaw ċerta ittra eh, tista' ikollhom il-firem tal-deputati biex nuru illi namlu petizzjoni għal-President tal-Venezuela biex jimxu skont il-garanziji eh, tal-rati li għandu jkun kollu. u b'din l-intenzjoni ippreżentajna din ir-riżoluzzjoni. U semmejna xi punti illi kienu jaqblu ma l-opinjonijiet li semmew f'dak il-laqa u li fuq ftemna. Imma dak illi rajna f'dan il-proċess huwa każ speċifiku dwar id-drittijiet umani u l-kwistjoni ta' din eh, l-imħallef u kenna Eh, eh, allegat ma, din il-kwistjoni l-oppozizjoni tal-Venezuela u se tintuża politikament fil-Venezuela. U jiena għandi ħafna ċar illi mandi lebda affinità ma' Sur Chavez, assolutament le, imma lanqas ma' nixtieq illi dan il-Parlament ikollu autorizzazzjoni biex jagħmel kampanja lejn l-oppozizjoni u qed juża każ partikolari bħalissa biex iwarra fil politika illi jista' jkun jew le ma jaqbel miegħu. U għalhekk jagħtix niddiskutuh politikament u dan mhuwiex id-dibattitu li tkollna llum. U għalhekk kellu jsir, immissa qed isir il-kontrarju u la llum u laqas u għalhekk riżoluzzjoni ta' urġenza kellu jkollu mandat speċifiku u raġuni speċifika u jeħtieġ eh, kull darba qed nagħmlu affarijiet oħra f'dan l-ispazju mingħajr ma nagħmlu denunċi li għandhom x'jaqsmu ma' drittijiet umani u jeħtieġ nirflettu dwar dan għaliex hemm ħafna u bir-rispett kollu għall gruppi kollha u dak li għadu x'jaqsam ma' drittijiet tal-bniedem. Grazzi is-Sur Tannok għal minuta, Sur Signora President. Id-demagogija ta' Ugo Chavez fil-Venezuela issa qed jattakka l-indipendenza tal-ġudikatura illi qed juri qawwa assoluta u is-każ ta' Afjuni qed juri ċartont każ ieħor biex jiwarrab is-separazzjoni tal-istat tad-dritt u s-separazzjoni tal-politika u tal-ġudikatura. Chavez għadu għaddej bla ma jrid u jiet jgħid li jeħtieġ tibqa' il-ħabs għal 30 sena. Anke Simon Bolivar kien ikollu xokk kisma dan meta jara daqsxejn kif qed pruħu fil-reġim dittatorjali ta' da Chavez. U Chavez qed jgħaddilu kollox u jibqaddej e, u bekk huwa popolari ma' ħafna fuq xelluk u golf din il-kamra, dan huwa paradoss li kompli jur ċaru tont l-sforzi tal-Unjoni Ewropea biex l-sforz biex inwarbu totalitarizmu fil-Venezuela. Grazzi. Mr. Posselt, who I'm assuming... Għandi, kartuina kaħla me sur Posselt, immaġina li t-saqsi xaħġa sur Romeva, sur Romeva t-rispondi. Sur Posselt. Jien nishtiq nsaqs l-istur meva jekk jafx li taħt ir-regoli ta' proċedura mhux jisemmi biss eh, dritti ta' bidem ma l istat ta' dritt u demokrazija. Da kollu jaqgħu wkoll taħt taħt id-dibattitu tagħna. Is-Sur Chavez huwa periklu għall istat ta' dritt u demokrazija. Sur Meva. Sur Poselt. aħna li eh, għanna nkunu ċari dwar dak li huma affarijiet li huma importanti u prioritati. Aħna nagħmlu dibattut fuq il-Venezuela nagħmlu ma mhux nużaw is-sessjoni biex nagħmlu affarijiet li m'għandhomx jasmu eh, ma l-akkuża li qed issir ta' dritti ta' bnedem. Issa nkomplu bis-Sur Higgins għal żewġ minuti. Mike. Bla mikrofonu. Okay. Uh, this resolution Din riżoluzzjoni għed l-Onorevoli Higgins li supposti dwar id-dritti tabila fil-Venezuela juża juri l-ipokrazija tal-partiti uh, tal-lemin. Tal Għax l-agenda u għek mux biex t-defendu dritti tabila, men biex avanzaw il-tneħħija uh, tal-gvern ta' Hugo Chavez fil-Venezuela. Biex biex jgħinu l-lemin, eh, jgħinu l-interessi tal-negozju eh, li għad eh, li għandhom kontroll fuq il-mezzja xandi l-industrija u art u anki dawk li ippruvaw jagħmlu kolb ta' stati naqs minn l-gvern Chavez għamel ċerta eh, miżuri progressiva li tejbu l-ħajja tal-foqor, tal-foqra fost fis-soċjetà, ma da jfisser li dana mar kontra l-politika neoliberali l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti ila tobbliga l-ħafna pajjiżi li segwu per eżempju, regolament, liberalizzazzjoni, privatizzazzjoni tal-ekonomiji tagħhom li principalment eh, ma ta' beneficju għal korporazzjoni transnazzjonali li huma l fl-Unjoni Ewropea u l-Stati Uniti. Għalhekk aħna qed ikonna il-kampanja tal-villifikazzjoni jiena nitlob li Ġorġa Fiumi u l-priġunieri kollha f'Venezuela jiġu tratta ta' tebrinita u jkunu eh, jiġu qudiem il-liġi u jiġu trattati sew jien għandi kollegi tiegħi li għandhom problemi ma ċerta aspetti tal-politika ta' Chavez. Eh, tendenza għal burokratizzazzjoni u tip ta' tendenza stalinista li jabbużaw eh, l-oppozizjoni li tiġi mill-xelluk u mill-movement tal-ħaddima. Rridu eh, rridu li kunem kontroll tal-ħaddima demokratiku u ġestjoni biex ek ikunem servizzi u Eh, rikezza biex jitrasforma l-ħajja tal-maġġoranza tan-nies fil-Venezuela biex jekk temmu problemi orifiċi ta' faqar u eh, kriminalità u dritti tal kulħadd. Grazzi President. Kellima individwali, is-sur Sonika minuta Grazzi, għawnek f'din il-kamra ħna namlu xi mistoqsijiet l-nanfusna. Kif irridu naġixxu biex nidefendu drittijiet tal-bniedem? Meta smajt il-kollega komunista illi qal illi hawnhekk dawn l-interventi aħna rridu nwaqqgħu xi reġim, jiena sodisfatt, kuntent. Jiena rrid eh, reġim dittatorjali Belarusja, Zimbabwe, kull fejn ikunu fejn wieħed isofri minħabba reġim dittatorjali, jiena rrid illi dan jaqa' tajjeb illi nisimgħu xi ħaġa bħal din hawnhekk fil-kamra. Dawk il-għalet il-kollega Romeva, għal-kollega Romeva, għalu illi sentajn ilu konna diskutu l-istess ħagġa, unnek ma rridux niddiskutu dwar il-Venezuela. Le, dan huwa l-punt u l-waqt ġust, n niddefendu dawn in-nies li l-in simpatiji politiki tagħna. Il-President Chavez u dawk kollha li l-om, jattulu ma jridux ikasbru drittijiet demokratiċi għal dastant nitolbu liberalizzazzjoni tal-imħallef għal-fjuni nibat appell bil-rappresentantoli tal-Unjoni Ewropea l-Politika Barranija biex titlob l-autoritajiet tal-Venezuela għal rispett tal-libertà tal-prinċipju demokratiċi f'dan il-pajis. L-onorevoli għatimma għal minuta. Il-pal Il-Parlament Ewropew għandu dan il-kas fuq l-agenda u qed għajjem il-vuċi tiegħu kontra l eksur ta' drittijiet tal-bnieda fil-Venezuela. Jiena inħeġġeġ il-gvern tal-Venezuela biex jirrispetta l-nies tal-Venezuela kif ukoll il-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem Internazzjonali u jagħmel passi biex il-drittijiet tal-bniedem u l-istat ta' dritt jiġu rispettati. Il-każ tal fjunis bdiqa kbira jfakkarna dwar l-attitudni negattiva tal-Venezuela fil-konfront ta' drittijiet tal-bniedem, id-detenzjoni tal-fjuni hija violazzjoni tal-drittijiet bażiċi personali ta' ħawija teddida wkoll l indipendenza tal-poter ġudizzjarju. Issa ser ngħaddu għal parti kedġ tiegħi għandi aktar rikjesti milli jiena nista' nippermetti imma ser namlu kemm nistgħu. L-ewwel net l-Onorevoli Koħoler. Grazzi, Signor President. Madwar sitt aħna diġà konna diskutajna problemi demokratiċi fil-Venezuela. Mod partikolari, aħna fukajna dwar l-iżviluppi sfortunati illi kien hemm jiġifieri l-approċċ tal-gvern fil-konfront tal-medja u l-internet għaliex rajna xi websites ċertu setturi tal-mezzi ta' xandir illi inalqu. Aħna ma nafux eżatt iġġara f'dan il-każ, imma dan huwa każ straordinarju. Smajna wkoll illi il-President b'mod uffiċjali tkellem kontra l-imħallef din il-kwistjoni jiena nħoss illi jekk aħna naraw il-prinċipi demokratiċi u ta' drittijiet ċivili dawn irridu jiġu mħarsa, irridu ikollna libertà tal-opinjoni, libertà tal-espressjoni. Dan kollu jrid jiġi garantit fil-Venezuela. Kif ukoll iżvilupp demokratiku ieħor pal elezzjoni ħilsa. Kellem għal miss l-Onorevoli Makovaj. Demokrazija fil-Venezuela tinsab taf periklu. Jena nixtieq nżid każ ieħor illi huwa marbut mal-limitu minnaħa tal-gvern fuq il-libertà tal-espressjoni ta' soċjetà ċivili, situazzjoni simili li għand applikazzjonijiet fir-reġjun kollu huwa l tentattiv minna tal-Venezuela f'ġunju 2010 biex jemenda l bosta risoluzzjoni dwar il-parteċipazzjoni fl-organizzazzjoni tal- l-Istati Amerikani il-Venezuela riedet illi dan ikun suġġett għal liġi domestika. Hemm klawżola simili fl-implementazzjoni tal-Konvenzjoni Interamerikana kontra l-Korruzzjoni li ġiet użata mill-Venezuela biex tippreveni li kun hemm rapportaġġ min-naħa tal-NGO f'dan il-pajjiż. Il-Kummissjoni u l-Kunsill iridu japponjaw soċjetà jappoġġaw soċjetà ċivili fil-Venezuela u jridu joqogħdu attenti għall elezzjonijiet li jmiss leġittimità ta' dawn l-elezzjonijiet hija kruċjali biex ma sirx sara demokrazija jiena nixtieq nitkellem ukoll favur il-ħelsien tal-imħallef. Grazzi l-onorevoli Kretu. Grazzi tassew. Jiena l darbohra nixtieq ngħid illi l-iżgurar ta' drittijiet tal-bniedem kienet dejjem priorità għalina u sert tkompli tibqa' hekk. U għalhekk hija ħaġa naturali li aħna nkunu mħasbin u allarmati minħabba l-kondizzjonijiet fejn qegħdin naraw affarijiet bħal daw qed jiġru taħt il-reġim. Irdu niżguraw li dan ikun proċess ġust u trasparenti f'konformità mal-istat ta' dritt. Iżda jiena ma naħsibx illi nistgħu nużaw sitwazzjonijiet bħal dawn li ma tantx aħna familjari magħhom bħala pretest għal tislita tagħna politika u domestika. Grazzi l-Onorevoli Mikolasic. Grazzi tas-sew tal-opportunità li nitkellem hawnhekk il-proċedura KSDI. Jiena sorpriż bil-mod kif Chavez qed juża l-poter tiegħu ġewwa l-Venezuela. Il-gvern tiegħu fakkarna fl-iktar reġims komunisti fl-Ewropa tal-Vant qabel ma waqal ħajta ta' Berlin. Marija Lourdes Afjuni ġiet miżmuma b'mod inġust u id-drittijiet bażiċi ġew kompromessi bħal pereżempju it-teħid ta' deċiżjoni. Nistgħu naraw li il-ġudikatura mhijiex indipendenti. L-Onorevoli Metro Androvo. Grazie ħafna, President. Vulnerazzjon tal-drittijiet li qed ibdem dal pajis u biss nibżala mhux laħal aħħar ħaġa bra nitkellmu dwar dan fl-intervenzjoni tiegħi Laħal darba fuq il-ġurnalisti u issa għal mħalfin u ħafna ċittadini li jkunu ma jridu ma jgħixu fil-paċi dak kull ma li jridu ma li kollhom il-proprjetà tagħhom u jkollhom eh, eh, eh, flushom minn ma jkunu jibżawx ħajġri għada. Sfortunatament Venezuela huwa post fej libertà ta' espressjoni u drittijiet huma biss memorità tal-moddi u ħanlu ma nitkellmu dwar drittijiet tal-bniedem u min jivvulnerhom. Għalhekk l-appoġġ tagħna għal ħalleb mafjuni u nisperaw li l-libertajiet jiġu lura fil-Venezuela, grazzi ħafna. Dak kollox dak li nxaqsu l-pezz tiegħi, naddis sal-kelma lill-Kummissarju. Thank you, Madam. Grazzi, Signora President. L-Unjoni Ewropea qed issegwi mill-qrib il-qada fil-Venezuela u f'dan ir-rigward. Jiena nixtieq ngħidilkom illi aħna għanna l-istess tħassib ta'kom dwar iċ-ċirkostanzi tal-detenzjoni tal-imħallef Marija Lourdes Afjuni. U l-istqarrijiet illi għamlu l-autoritajiet tal-Venezuela wara l-arrest tagħha importanti illi ngħidu illi ir-rapporter speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-indipendenza tal-Venezuela l-imħalfin u l-avukati u l-grupp ta' ħidma ta' Nazzjonijiet Uniti dwar detenzjoni arbitrarja ikkwalifikaw l-arrest tal-imħallef Marija Lourdes Safjuni bħala daqqa ta' ħarta kbira għal l-indipendenza tal-ġudikatura. U hawnhekk l-esperti qalu xi ħaġa oħra billi staqarru sarrew illi huma ma jistgħux eżerċitaw il-dmirijiet tagħhom għaliex hemm klima ta' biża fiħdan il-professjoni tal-avukati. Dan qed ikkomprometti l-istat ta' dritt u xekkel il-ġustizzja u ma qalu illi il-ħelsin immedjat minn għal-kondizjonijiet tal-imħallef. Għal-fjun, għal-fjuni hija xaġa illi trid issir bil-fors. Inħarġet miżura ta' protezzjoni favur l-imħallef Maria Lourdes biex tiġi protetta l-ħajja tagħha u l-integrità fiżika wkoll biex hi tiġi mibgħuta f'post sigur. Anka jekk l-awtoritajiet tal-Venezuela qalu li hija kienet miżmuma b'mod separat mill-popolazzjoni tal-ħabs, hija għada fil-ħabs fil-National Institute of Feminine Orientation illi l-ħabsin illi hemm jista' jkunu nies li hija stess sentenzjat Fil-kuntest ta' dialogu tagħna mal-awtoritajiet tal-Venezuela u aħna dejjem sħaqna dwar l-importanza li nirrispettaw bisħiel l-obbligazzjonijiet internazzjonali u l-impenji ta' drittijiet tal-bniedem. Dan jinkludi l-libertà tal-espressjoni u r-rispett tat-stat ta' dritt. Mod speċjali l-rispett tal-indipendenza tal-ġudikatura. Dawn il-kwistjonijiet ġew imqajma fejn dan il-kuntest ta' dialogu tagħna mal-awtoritajiet tal-Venezuela mod solidu ħafna u l-autoritajiet kienu qegħdin jgħidu illi din il-proġenerija f'konformità mal-leġislazzjoni tal-Venezuela daħna ħassejna l din kwistjoni ibbażata fuq dak li qalet Nazzjonijiet Uniti aħna mħasbin dwar dan. Aħna qegħdin insegwu it-tendenza tal-polarizzazzjoni politika li qegħdin naraw f'dan il-pajjiż L-elezzjonijiet ta' settembru huma importanti għal pajjiż u sawsalizm l-Unjoni Ewropea tisaqdu għall importanza li dawn l-elezzjonijiet irdu jsiru f'ambjent demokratiku u ambjent paċifiku. Jiena nixtieq nieħu din l-opportunità billi nisħaq l-Unjoni Ewropea tinkoraġġixxi biex l-atturi kollha jimpenraw ruhom fil-proċess elettorali bi spirtu ta' tolleranza u kol rispett għal femi differenti. Aħna ser inkomplu nsegwu mill-qrib l-iżviluppi fil-Venezuela. U għabbażi tal-sisin tal-impenji tagħna u l-promozzjoni tal-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali kullim kien fid-dinja u dan jinkludi u koll l-Venezuela. Grazzi, Signor President. Grazzi, Kummissarju.